tikkonkludi illi l lkoll irridu nkomplu nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' żviluppi fl-Iraq u nirriflettu ftit fuq il-ristabilizzazzjoni tal-pajjiż u l-gvernanza tajba drittijiet tal-bniedem u prosperità Nixtieq ngħid ukoll irridu ngħidu nużaw kull opportunità illi għandna dispożizzjoni tagħna fil-kuntatti tagħna biex nerġgħu nisħu fuq l-urġenza biex inkomplu naħdmu fuq it u l-aspirazzjonijiet tal-persuni tal-Iraq u nindirizzaw is-sfidi reġjonali li qegħdin jaffettwaw dal-pajjiż. Fil-xhur li ġejjin il ewwel dialogi tarftejn l iraq minn dibdaħar fis-seħħa jseħħ u dan id-dibattitu ovvjament se jinforma l kontenut U allura nixtieq napprezza l-attenzjoni u l-appoġġ tiegħek tagħkom biex nippruvaw inżommu dan il-punt fuq net fl-aġenda tagħna grazzi. Grazie Ministre, grazie mille Ministra Tupurainen. Grazie tassew, Ministru Tapojnen, Tupurainen, u issa nagħlqu d-diskussjoni. Issa ngħaddu għad dikjerazzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq dikjerazzjoni politika tal livell li ta' ġnus maquda fuq il-kopertura tas-saħħa universali. Nixtieq l-ewwel nett eh, nerġa' informakom milli jekk tridu tintervjenu taħt il-catch DI huwa possibbli tużaw il-leġiżlazzjoni standard jew inkella il-sistema ġdida li permettikom li intom tirreġistraw ruħkom elettronikament u nistedinkom illi dejjem iġibu magħkom il-kard tal-votazzjoni kollegi għal min irrid jivvota l-kaxija jista' jagħmel min issa m'hemmx għalfejn jista' sakemm nagħlqu d-diskussjoni. Naddu minnu fih fis-semmi l-Kunsill għal Honorable Kurrainen. Grazzi, tejt ministru Tupurajnen. Jek tippermettu li nista' ngħid illi meta nitkellmu dwar is-saħħa f'dan il-ħin naqra tard u naqra kontradittorju għaliex jiena kol fil-plenar din il-plenarja mid-disa ta' filgħodu, inni għaw mid-disa ta' filgħodu jien. Naħseb il kol suppost qegħdin fis-sodda bħalissa. Jekk f'tassew irridu nozzu is-saħħa tagħna. Minkejja tagħna kollu. Eh, tajab illi niddiskuti ma'kom il-veniment tal livello li riċenti li seħ fit-23 ta' settembru fil-kuntest tal-Assemblea Ġenerali ta' Ġnus Maqoda fuq is-saħħa universali u kopertura hekk u li nimxu flimkien biex ikonna dinja iktar b'saħħitha. Dak l-avveniment għaqqat il-kapji ta' stat il-mexxejja politiċi min ifassal politika u kampjuni għas-saħħa biex ikun hemm saħħa aħjar għal kulħadd. Il-kopertura tfisser saħħa tfisser li kulħadd anke l-iktar vulnerabbli speċjalment iktar vulnerabbli kollha ngħidu illi jkollhom aċċess għas kura tas-saħħa meta u fej u kif għandhom bżonn mingħajr ma jkollhom problemi għaliha biex jaċċessawha. L-iktar problema hija biex ikollna impenji politiċi biex ikollna dawn l-investimenti sostenibbli fis-saħħa u biex ikollna progress biex ikun hemm kopertura tas-saħħa wiesa, inkluż aċċess għal servizzi essenzjali Eh, li kollok ukoll ħaddiema li jkollhom il-ħiliet, il-protezzjoni finanzjarja u aċċess għal mediċina li wieħed jista' jħallasahom u jiflaħalihom finanzjarjament. Għan tagħna kien fid-daw ta' dikjerazzjoni politika fuq il-kopertura tas saħħa li kien appoġġjat mill-kapijiet ta' stat li jgħin in subija kollha tal- ġnus maquda tagħna. U dan din kien l-aħħar sforz tagħna qabel il-punt tan-nofs ta' trif ta' punt ta' triq tan-nofs tal-2023 biex nabbolizzaw l-iktar appoġġ politiku biex il- L-aġenda tas-saħħa nkun nistgħu niġbruha taħt il-kopertura tas-saħħa universali. Dikjerazzjoni kienet akkompanjata minn pjantazzjoni konkreta għal ħajja iktar saħita u ħajja tajba li ħajkun mudell għall aġenziji globali kif ukoll gvernijiet nazzjonali biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal ħtiġijiet tas-saħħa tal-popli tagħhom. Aħna lkoll nafu illi qatt fadal distakki kbar, lakuni kbar f'dak il-jumma pereżempju l-finanzjament li għandna bżonn issa sal-2013 sabiex biex ikunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal impenji ambizjużi tagħna dan irridu nsibuhom permezz ta' taħlita ta' finanzjament domestiku permezz ta' kuntatti tagħna kif ukoll mekkaniżmu ta' għajnuna finanzjarja u dan huwa x-xogħol tagħna u mhux ħajkun faċli xi affattu iżda l kredibilità tagħna qed inżefnuha fin-nofs hawnhekk. U President, membri onorevoli, jiena nixtieq nisħaq illi hemm rwol ta' tmexxija illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom ikomplu jaqdu fil-kwistjoni ta' kopertura tas saħħa universali fil-kuntest multilaterali li tant huwa għal qalbna illi aħna m'għandniex nieħduha biżgur. Il-sena 2020 ħatkun sena ewlenija f'dan ir-rigward. Bil-25 rivista ta' anniversarju fil- eh, konferenza kol fil Kajro fuq l-iżvilupp u anki fid-dawl tal-pjattaforma ta' Beijing tal-1995 design. il e, unjoni unjoni Ewropea rridu jipoġġu ruħhom fuq quddiem biex jipproteġu l-progress illi kon aksibna 25 sena ilu u jaraw illi mhux ħammorru lura mal-qudiem il-tip ta' tmexxija rajnija wkoll darb'oħra fil-avveniment ta' livell li fi kopertura tas-saħħa globali u jiena nixtieq ningrazzja s-Sur Stark mill-Olanda talli mexxa koalizzjoni ta' 58 pajjiż biex eh, jappoġġa s-saħħa u drittijiet riproduttivi u sesswali. Dawn huma parti Eh, sieħa tal-Aġenda tal-2030 u ġibla tax xewka ta' kopertura tas-saħħa li ninvestu fis-saħħa produttiva hija xi ħaġa li wieħed irid ikun jista' jiflaħ iħallasha u eh, li ikun sostenibbli u jrid ikun skont il-weda li aħna konna minna fl-aġenda tal-2030 għal-2030 li ma nħallu ħadd warajna. Nixtieq nisħaq il-Presidenza mhux se tħalli ebda bipaluq biex jikollok imam aċċess li jkun disponibbli għal kulħadd eh, li kulħadd kull bniedem specialment dawk vulnerabbli jeħtieġu li jkun iktar faċli għalihom li jaċċessa u specialment fi dawl ta' dan l-approċċ tal-International Wellbeing li l-Presidenza tagħna ddaħlu fis sef il president Satana, grazzi. Grazie Ministra Kitos. Grazie ħafna, Signora Ministra. Fisem il-Kommissjoni naddu issa għal-Kummissarju Nimitzu. <clears throat> Grazie ħafna President, onorevoli membri, 23 ta' settembru, kapita sta' Ministru tal-Saxħa, intaqaw fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maqwda biex ikollkom ikollhom blaqa fuq eh, kopertura ta' sanitarja universali u biex ikunew dinja eżjed b'saħħitha. Kommissjoni ħadet gost b'dan avveniment fejn l-istati membri tal-ġnus mawda għarfu li kopertura tas saħħa ġenerali hija tajba l kulħadd biex ikun hemm eh, għal servizzi essenzjali ta' saħħa u aċċess ukoll għal mediċini adekwati. Il-Stati membri ta' ġuż Magħquda eh, impenjaw ruhom biex jinvestu fil-kura tas saħħa primarja u li wieħed jista' jħallasha biex jħarsu l-saħħa tat tfal u tan-nisa u jsaħħu l-ħaddiema fil-settur tas saħħa u kif ukoll isaħħu l-kapaċità eh, fis-servizzi eh, tas saħħa tal-gvernijiet hemm diversi hemm diviżjoni eh, importanti fuq il-kwestjoni ta' drittijiet sessuali u ta' riproduzzjoni. L-Olanda ha appoġġjat li jkun hemm eh, kopertura ta' saħħa dawn l-aspetti l-Istati Uniti flimkien ma' 19 il-pajjiż ieħor eh, ma' assoċjawx ruħhom mal-paragrafu dak li għandu xaqsam drittijiet tas saħħa riproduttiva u sessuali. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea eh, saħqet l-impenn tal-Unjoni Ewropea għal eh, miri sostenibli u dritt ta' kulħadd li jkollhom l-aħjar saħħa mentali u fiżika Is-saħħa hija essenzjali biex wieħed ikollu eh, soċjetajiet stabbli u prosperi, l-benesseri eh, soċjali u eh, sigurtà. Li wieħed jinterezza s-saħħa flimkien approċċ adekwat bl-implementazzjoni tal-pilastru ta' Ewropew ta' drittijiet soċjali għandna bżonn li jkun hemm saħħa f'kull settur li jmur l-lem settur tas saħħa nnifsu f'kull setturi oħra. Anki eh, eh, ilma, eh, kwalità tal-ġessis, sigurtà tal likel xogħol adekwat, l-ambjent u sigurtà dawn huma dak li jista' jwassal riżultati li għandna nridu notjenu. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' impenjata biex tirrispetta d-drittijiet kollha, inklużi dawk li għandhom xi ma' drittijiet tar riproduzzjoni sesswali u jkun hemm implementazzjoni eh, kompleta tal-pjattaforma ta' Beijing għall-azzjoni. Is-summit ta' Nairobi f'Novembru ħa niċċelebraw u ħansaħħu l-impenni li saru mal-programmi ta' azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali fuq Popolazzjoni u Żvilupp li ġiet adottata 25 sen ilu. Jiena kuntent li d-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħad mur f'dak il-laqa ta' livell oli. L-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea waslu għal riżultati importanti. Bejn l-2013 u l-2017 l-Unjoni Ewropea għamlet kontribut ta' 13 eh, miljun twelit eh, miljuni ta' tfal 57 eh, li ġew eh, injections dawk li rċevaw ukoll eh, trattamenti kontra l-HIV u u mezzi kontra il-malarja. Aħna nappoġġaw il-WHO u ferbajna ftehim ma' WHO eh, ta' partnerja ta' 110 miljun fej ikun hemm kopertura tal-kura eh, bħala mexxej dinji ħad kompli tappoġġa l-pajjiżi sab tagħha biex ikollhom sistemi ta' tas-saħħa adekwati billi jkun hemm aċċess għas-servizzi mediċi kif ukoll kopertura tas servizzi tas saħħa ġenerali. Hekk nippruvaw naslu għal mira tagħna li jkun hemm kopertura ta' kura tas saħħa għal kulħadd sal-2030. Grazzi ħafna. Naddu issa il-grupp il-kellima tal-gruppo politika fissem l-PP il-Sinjura Monserrat. Grazzi ħafna President. Avanzajna ħafna fil-ġlida kontra il-kawzi ewlenin tal-mewt fid-dinja. Sanza tal-ħajja ġdiedet ħafna il-numru ta' mwiet ta' tfal u ta' dawk li jwellu nesu u anki l-xilħa kontra l-AIDS u l-progress madana kollu l-progress fid-dinja ma kienx igwali hemm 31 sena differenza bej dawk li għandhom l-iżjed speranza ta' ħajja u dawk li għandhom l-inqas. 4 miljun m'għandhomx eh, aċċess kull żewġ sekundi xi ħadd bej 30 u 70 jimur eh, minħabba xi marda mhux trasmissibbli u wieħed minn kull tliet nisa kellhom violenza eh, f'ħajjithom Kopertura ta' kura tas saħħa hija tajba wkoll hija mezz biex javanza l-pajjiż in ġenerali. Wieħed mill-eżempju Iżiet importanti huwa l-Ewropa fej għanna l-aħjar sistema tas saħħa pubbliku fid-dinja għax aħna investu biex prevenzjoni fil-kura primarja u investu fil-trattamenti avanzati u aħna jkollna l-aħjar professjonisti fis-settur tas-saħħa u kif ukoll aċċess għat trattament. Din id-dikjarazzjoni politika li fl-aħħar mill-aħħar qed tipprova tissodisfa fid-dinja dak li huwa tielet eh, mezz ta' żvilupp sostenibbli u l-Ewropa tista' eh, tejn biex naslu għal dan. L-ewwel strument huwa l-modell tagħna ta' eh, kura u l-kooperazzjoni internazzjonali u koll għalek il-presidenza finlandesa u l-kommissjoni li tippromuovi l-alleanzi bejn eh, il-sistemi tas saħħa pubbliċi tagħna ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn biex ikollhom daw ikollhom aċċessu kollha trattament għax aħna qegħdin fuq quddiem fil-kooperazzjoni internazzjonali u nagħtu l fuq minn 72 eh, biljun euro fil-saħħa eh, għan biex najnu fil-programmi ta' saħħa biex li tibda bil likel mbagħad l-attenzjoni primarja u l-programmi tagħna jmorru l iżjed biex inaqsu l mwiet flest l-ommijiet u tfal u naqsu wkoll dak li huwa l-mart li jiġi trasmess. Ek biss bit-tmexxija tagħna nistgħu naslu l-2030 2030 eh, din is-sistema tinstab fid-dinja kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. <clears throat> Kienna problema tekniku. <clears throat> kien kienet problema tal-loġi nifhem li kienet komplikata li tara li eh, tara fej għandek tiqaf eh, issa nixtieq ngħid li l-Onorevoli Freire li waqt li jkun hemm l-intervenzjoni tal-gruppa politiċi ma jien natowx il-permess tal-Blue Cards. Naddissa għal l-Onorevoli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 Aħna rridu niksbu l-għanijiet tagħna ta' żvilupp sostenibbli, aħna rridu li jkun hemm is-saħħa universali li tkun aċċessibbli għal kulħadd biex insaħħu is-saħħa tal-miedem kullimkien fid-dinja. U għalina l-aċċess għas-saħħa hija dritt fundamentali tal-bniedem. Il-bniedem dejjem irid ikollu aċċess għal din it-tip ta' saħħa li tkun tajba u ta' kwalità tajba meta jkun bżonnu. Ikun fejn ikun ikunx ikun il-ġeneru tiegħu ikunx tkun tkun l-età tiegħu u tkun tkun il-klassi soċjali tiegħu tagħha ħadd ma jitħalla barra minn kura tas-saħħa. Iżda sfortunatament illum il-ġurnata naraw li f'ħafna reġjuni madwar id-dinja il-pajjiżi eh, mhux kulħadd għandu aċċess għal saħħa tajba, għal kura tas-saħħa tajba u mhux kulħadd għandu kura tas-saħħa pereżempju sesswali jew riproduttiva. Eh, f'ħafna postijiet reġjuni fid-dinja ma tuhomx id-dritt in-nisa u hija inaċċettabbli. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jerfgħu responsabbiltà tqila u jridu li n-nisa kollha ikollhom dritt għall abort huwa dritt fundamentali huwa f'kull bniedem li jara hu x'infinu e, destin ta' u x'jagħmel b'ġismu. U aħna rridu niġġieldu li kulħadd ikollu l-istess dritt u li kulħadd ikollu dritt ta' kura ta' saħħa sikura ta' kwalità ta' grazzi. Grazzi mille kollega adesso a nome del gruppo. Grazzi ħafna. Kellimni jmiss fisem Renew Europe. l li Trije l-enwar. Grazzi tassew, Sir President id-dikjarazzjoni tal-assembleja ġenerali ta' ġnus magħquda fuq il-kopertura tas-saħħa universali jarra fil-impatt kbir tal-kondizzjonijiet ambjentali fuq is-saħħa tal-bniedem il-tnġis l-arja huwa responsabbli għal 400,000 mejtin fl-Ewropa u fis-sena u l kundizzjoni tal-ikel tagħna u l-ġentit u elementi tossiċi f'dak li ninklu nixorbu huwa wkoll ħażina s-saħħa għandna aktar ħabba tniġis u l-epidemiji li jiġu trasmessi bin mus iwassal għal zika u oħrajn u dan is-sogru qed jiżdied. U dana kollu għandu ħafna xaqsam mal kopertura universali tas-saħħa. Aħna nafu x'inhu huma l-problemi u l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq quddiem fil-qasam tas-saħħa. Lura l-Unjoni Ewropea U ta' l-Kummissjoni u l-Kunsill għamlu Green Deal bħala priorità assoluti ftejn ftehim ta' Paliġi jfakkar li dritt għas-saħħa u wieħed minn l-drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-għan prinċipali tal-Green New Deal irrid jibqa' is-saħħa tal-bniedem u ġeneralment is-saħħa globali illi e, jaqat is-saħħa tal-bniedem tal-annimali u tal-ambjent li huwa ċirku virtuż. U Fuq dak li huwa il-bidla fil-klima rridu nipprivileġġjaw l-edukazzjoni taċ-ċittadini biex nevitaw illi niġġeneraw inegwaljanzi ġodda tas-saħħa illi ma jaċċettaw illi wkoll iktar iħares il-vulnerabbli. Il-rabta li hemm bejn ambjent u s-saħħa jrid iwassana biex nevalwaw il-politika ambjentali billi nużaw kriterji ta' speranza ta' ħajja u aspettattivi tal-ħajja fuq żmien twilu dan huwa l-effiċjenza tal-Green New Deal. Grazzi. Merci a vous, madame. Grazie lilek, fissam il-ħodor l-Alleanza Libera Ewropea, l-Onorevoli Dessuter, għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, Sinjura Ministru. Nilqa id diskors tal-Onorevoli eh, Andritis fuq il-kopertura tas-saħħa li fejqal li l-Unjoni Ewropea se tkompli bil-isforzi tagħha biex dina ssir realtà fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal-imsejħeba tagħna. Is-saħħa fuq il- bżonn tas-saħħa fil-approċċ fil-politiki kollha kif ukoll l-impenn tal-Unjoni Ewropea fil-gwad tal-approċċ bażi ta' drittijiet iżda dawn il-kliem għandhom isiru azzjoni u biss permezz tal-investiment fid drittijiet tas-saħħa tal-persuni jista' jkollna kopertura verament universali. Jiena xtaqt nirreferi għal xi ħaġa partikolari bħala l-President tal-Forum għad drittijiet sesswali riproduttivi jiena imħasseb minħabba li għaw xi eh, gvernijiet huma kontra dawn id-drittijiet li jinkludu fl-Unjoni Ewropea u jopponu dawn id-drittijiet fid-dokument tal-linji gwida dawn eh, nistgħu niżguraw li l-istandards dwar il-dritti tan-nisa u l-SHR jiġu huma inklużi fil-Dikarazzjoni Universali. Skont dan l-approċċ l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tkun maquda biex fid-difiża tal-drittijiet tan-nisa u tat-tfal bniet fuq livell globali u fl-Unjoni Ewropea huwa ċar li m'hemmx kopertura tas-saħħa mingħajr aċċess għal għas-saħħa riproduttiva u sesswali u nixtieq nirringrazzja l-Kummissarji għall-impenji tagħhom f'dan id-dibattitu. Grazzi, grazzi ħafna kollega. Issa fisem il-demokrazija il id l-Revri Badassar għal-minuta li garantixxu liċ ċittadini kollha tad-dinja l-possibilità li jirċievu għajnuna tas-saħħa ta' kwalità u kura adegwata indipendentement minn fejn jitwildu dan jibda mid-drittijiet fondamentali tal-individwu dan ifis dan li din hija tifsira tal-kopertura universali sfortunatament nofs il-popolazzjoni hija m'għandix din il-kopertura u kull sena iżjed minn 100 miljun jaqgħu fil-faqar estrem u anke fis-saħħa għandna bżonn li ehm, ta' kultura adekwata tal-prevenzjoni tliet punti biex nilħu l-anijiet biex ikonna risorsi għas sistemi nazzjonali eh, trawim tal-kuxjenza l-screening fost il-popolazzjoni biex nevitaw il mart devastanti u ikonna riċerka u l-innovazzjoni u bekk fl-Ewropa nifokalaw il-prevenzjoni u r-riċerka u ikonna riformi soċjali u ekonomiċi għal-faqar biex ikun hemm il-ħajja din Jiena naf li nirrappreżenta l-Italja u fil-qoċċata fil-OMS l-eżempju tal-sanità pubblika li wieħed trid eh, tista' tiġi eh, imtejba fil-karatteristika u fil-prinċipji tagħha. Grazzi ħafna. Iżommu mal-ħin li għandkom, sinjuri, għal għal xellu kun Nordika Salon Reveri Ferreira għal minuta. Grazie ħafna, President nofs in-nies fid-dinja m'għandhomx aċċess għall għal eh, kopertura kif suppost tas saħħa l-ġnus maquda jaħseb li nistgħu niksbu din il-kopertura biss 11 sena minn issa jekk inkomplu għaddejjin kif aħna eh, jekk inkomplu sejrin kif aħna sejrin mhux se nilħuh da il-kopertura universali tfisser li kulħadd ikollu servizzi tas-saħħa li jridu il kura paljattiva, t trattamenti u l-kura preventiva wkoll din dan huwa dritt fondamentali eh, umana għal dritt tas-saħħa u jekk nippruvaw niksbu għadi fid-dinja mhux se mhux se jseħħ għax eh, minħabba l-mod kif eh, kif is-saħħa saret komodità kif kif naraw f'diversi pajjiżi minħabba privatizzazzjoni. Fl-Unjoni Ewropea però id-dritt huwa Eh, eh, saħħa hija dritt u mhux eh, negozju għandna nippruvaw intejbu l-kooperazzjoni fl-iżvilupp u fis-saħħa rridu naraw għad fadal ħafna xogħol xi jsiru u bekk hija ħasra illi gruppi politiċi f'dan il-grupp irrifjutaw jorbtu dan il-grupp dan is-suġġett mal-reżoluzzjoni b'rakkomandazzjonijiet f'dak li għandna nagħmlu. Grazzi l-Onorevoli Franza nista' l-minuta u nofs. debat voeren over een universele gezondheids. Aħna fuq l-iskala dinjija fid-dinja kollha tant hemm persuni li m'għandhomx aċċess għas-sikura tas-saħħa illi aħna issa qegħdin nippruvaw nagħmlu għali fl-Ewropa ħan nagħmlu nevitaw il dan kull każ ma mhuwiex il-każ għaliex fl-Ewropa żgħu ukoll m'għandniex mhux kulħadd għandu l-istess aċċess għas-saħħa. Il-sistema ta' Stati Uniti Eh, fuq il-lanijiet tagħhom ta' sostenibilità u żvilupp, aħna qed nippruvaw nikkupjawhom. Imma lejn ħarsu l-aspetti ambjentali, ma nistax jitkellem fuq l-ambjent jekk aħna mhux qed nitkellmu fuq il-ħajja tajba u stil ta' ħajja b'saħħitha. Aħna dawna nafu li ħaddiema fuq livell internazzjonali mhumiex protetti minn ħafna sostanzi tossiċi pereżempju. E, ħafna drabi il-dawn imsejknin jispiċċaw eh, il fuqra jispiċċaw eh, ma jifilħux u iktar ma tikunx iflaħ iktar ma tispiċċa fqir. Eh, Il-livell nazzjonali u internazzjonali jridu noqogħdu ħafna sabajnej għal tilqim pereżempju għaliex dan ikun ta' dal-tib ta' mart huwa ta' periklu għal kulħadd. Il-kontinent tagħna wkoll ħtiġijiet tagħna huwa ta' 600 biljun euro, irridu nirsaħħu l-isforzi tagħna, irdu l isforzi tagħna qed nitkellmu fuq il-politika sesswali wkoll riproduttiva hawnhekk eh, aħna smajna ħafna hawnhekk u naqbel ma' dak kollu li ntqal eżis kollegi l-ambizzjonijiet tagħna huma kbar il-kopertura tas-saħħa universali minn tal-2030 biex niksbu l-għanijiet eh, rridu naqdu għal sebgħinejna li u naraw li konna sorsi budġetarji meħtieġa grazzi. Dank, grazzi mi. Grazzi ħafna kollega. Issa l-kelma lill-Onorevoli Serdax għal minuta u nofs. Ikjoġbok. Grazzi ħafna, President. Il-kura tas saħħa primarja hija l-mod li żiet effettiva u effiċjenti biex ikonna l-kopertura tad-dinja tas saħħa iżda biex niksbu dawn l-anijiet tal-2030 irridu nimxu iżjed pefaj eh, meta nħarsu li konċentrament ta' risorsi tas saħħa eh, umana dana jinżabu biss fil-, fil fil-żoni urbani u hemm nuqqas fil-reġunijiet Porto Santo pereżempju huwa eżempju ta' dan għandek biss fil-mija għandhom eh, tabib tal-familja dan ifisser li terz mill-popolazzjoni m'għandux um, tabib responsabbli biex imexxi s-saħħa tagħhom. Għandna bżonn ngħinu lill istati membri biex Eh, ikollhom politika biex jimplementaw is-saħħa, kull tip ta' saħħa ambjentali, soċjoekonomiku ekonomiku kif ukoll min iforni l-kura tas saħħa e, essenzjali li nagħtu iżjed inċentivi biex u niskuraw li jkollna l-professjonisti tas-saħħa fir reġjuni li huma svantaġġati mill-aħħar analiżi um, nistaw neħtu d-deċizjoni jek ma n-investux fil-saxħa, ma n-kunux nkunux qed ninvestu fis-soċjetajiet tagħna. Brigado. Grazie ħafna. Kartulin għamlu għalik mill-onorevoli xokol. Taċċetta. Ek joġbok, sur sokol. Grazie ħafna. Biċi President, jiena kontent ħafna li għamilt referenza għal waħda mill problemi li jazistu li huma differenzi meta niġu għall aċċess għal kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Liema politiki tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħmlu kontribut biex isolvu din il-problema. Qed nitkellem dwar naħseb dwar il- politika koeżjoni biex inkunu nistgħu nsolvu l-problemi li wieħed isib fil-Madeira u fil-partit oħra tal-Ewropa bħal Ewropa tal-Vant. La de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1980 eh, eh, il l-kellim l onorabli Xerdas li jrid jirrispondi għal blokat. Onorevoli, mi scusi, ma lei deve parlare dopo e in conclusione. Inti t titkellem iżjed tard, jgħid il-President. Eh, ma naħsibx li għamil blue card. Inti qiegħed fil-lista tal-kelliem ma iżjed tard. Grazzi. Grazie, tajt l-onorevoli Serda, huwa eh, importanti li l-istati membri jirċievu l-appoġġ adekwat biex jaslu eh, jevitaw, jissuperaw il-limitazzjonijiet tagħhom. U bla dubju dan huwa wieħed mill-problemi ewlenin li għandna aħna għanna permettu l-ċittadini li jirċievu uh, kura adekwata. Jekk ikun hemm żoni li huma mbedin u m'għandhomx risorsi adekwati, allura ċittadini tagħna mhux qed ikollhom aċċess għal kura li huma ħaqhom. Grazzi ħafna. L-onorevoli ċe għal minut. Thank you. Grazie ħafna. Is-saħħa hija dritt fundamentali tal-bniedem. Kulħadd jaqbel fuq dan, ma kif għandna niżguraw li dawn nies ikunu jistgħu jeġerċitaw id-drattijiet fundamentali hemm ħafna eh, esperjenzi li mhux igwali fl-Istati Membri. Bħala persuna li tabib eh, l-aċċess għal eh, kura hija privileġġ u mhux dritt hemm differenzi inegwalanjanzi kbar skont fejn inti tgħix u status soċjali jkollok l-aċċess għall kura jiddependi fuq il-kapaċità li wieħed iħallas. Il-kapital kapital uman huwa l-qalba ta' sistema soċjali adekwata għandna bżonn niżguraw li t-tobba u l-infirmieri huma għandhom valorazzjoni adekwata li natu garanzija ta' eh, kwalità fil-kura għandha tkun priorità tal tal istati membri manna nġildu biex niżguraw li l-politika koezjoni tejn l-saħħa ta' ċittadini tagħna għandna bżonn nagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet biex kull ċittadini kollu aċċess għal dritt fundamentali ta' saħħa indipendenti mis-social status tagħhom stess u l-età u kollox. Grazzi ħafna. Naddu l-kelma issa għall-onorevoli Koneċna għal-minuta. Grazzi ħafna. Forsi xiftit minnkom jiftaklu fil-2017 jinkienu ħed minn dawk mill-ċoħ ta' kampanja ehm, biex jkun hemm eh, kopertura tas-saħħa tal-pazjenti kollha mill-2030 ehm, mill-Forum tal-Pazjenti Ewropej tlabna lill-istituzzjonijiet u l-Stati membri li jarfu drittijiet tal-pazjenti indipendenti fejn joqogħdu li għandhom ikollhom id-dritt għal ta' kura ta' kwalità. Tlabna li ssir investiment adekwat fil-sistema tas-saħħa biex il-mediċini u tamir ikun aċċessibbli għal kulħadd. Huwa importanti wkoll li ma jkun hemmx e, diskriminazzjoni u stigmatazzjoni ta' ċerta pazjenti u jiġu esklużi mis-soċjetà, ma sfortunatament dan it-talbiet ma ġewx irrispettati mill mismuha mill mill-istati membri. Kienem jitkelmu, jgħidu kemmu huma qed jagħmlu biċċa xogħol sew mal fattu li huma mistom jagħmlu xogħolhom maħjar. Fej ah, eh, ħaġa l-istati membri qed jiblokkaw biex ikun hemm aċċess għal kulħadd. Grazzi. Naddu issa l-onorevoli Sokol. Grazzi ħafna pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno ljudsko pravo. međutim činjenica je da se to univerzalno ljudsko pravo još uvijek u velikim dijelovima svijeta ne može realizirati. međutim ono što bih svakako istaknuo a to je rečeno i u nekim od prijašnjih rasprava da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite rajna li kien hemm li hemm differenzi kbar fil-aċċess għas-saħħa fl-Unjoni Ewropea bej dawk li huma li jgħixu f'żoni urbani, dawk li jgħixu f'żoni rurali, per eżempju, speċjalment fl-Ewropa ċentrali u tal lvant minn ma nitkellmu dwar il-gżejjer mbeda. Sfortunatament, eh, l-Unjoni Ewropea għamlet kontribut biex iżżid il-problema l-aċċess tal-kura nħabba il-politika tagħha ta' biex tiffranka matul il-kriżi finanzjarja. Nħu gostu din il-politika tbidlet u li PPP eh, għamlet l-aċċess tas-saħħa jew bħala waħda mill-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u naħseb li għandna niżguraw li dawn il-problemi jiġu solvuti kemm jista' jkun malaj. L-Unjoni Ewropea għandha diversi strumenti li tista' tuża biex issolvi din il-problema Waħda minnhom huma politika ta' koeżjoni li hija bbażata fuq il-prinċipju ta' solidarjetà li tfisser li għandha tgħin lil dawk iż-żoni li qegħdin lura biex jilħqu l-reġuni li qegħdin f'pożizzjoni aħjar. Aħna għandna nanna nizguraw li l-kura eh, tas-saħħa għandha tkun fuq quddiem tal-prioritajiet tagħna. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevole Ciudaru. Inte voi încerca să fiu scurt, dar atunci când vorbesc despre Jina tabiba, tabib fil servizz ta' emerġenza fejn fejn ħarsu lejn neuroserġi eh, f'livellu tal-Unjoni Ewropea Aħna nitkellmu dwar għandna nitkellmu dwar is-saħħa bħala dritt fundamentali hawnhekk hawn żewġ barrieri li rridu nelbu l-element ta' edukazzjoni u l-element ta' ekonomiku. L-edukazzjoni għas-saħħa hija ħaġa li għandha tiġi malma fl-iskejjel biex ikunu jafu kif jistgħu jkollhom tip ta' ħajja aħjar mhux biss l-ambjent il-barriera ekonomika qed toħroq problema kbira ma għandna naħsbu flimkien mal-Kommissjoni u mill-Konsil biex indaħħlu tikketta ta' kwalità fil-saħħa fi Brussell, eh, Pariġi u Ruma ikun hemm programm ta' saħħa għan-nisa wkoll biex ikun hemm diagnosi ta' forom ta' kmini ta' kanser. Il-programm tal-Unjoni Ewropea ta' saħħa ta' riproduttivi u u eżamijiet b'xej għal trabi u għal ummijiet Grazie mille, adesso la parola al... Grazzi, onorevoli Maialino. Grazzi, President. Iġnus ma'uda settembru li għadda dataw dikjarazzjoni politika importanti fuq is-saħħa universali u ħadu impenn importanti solenni. Eh, mux ġazgur, nħdu bizgur mela li aħna bizna dan il-parametru, is dan huwa dritt jgħandu jkun indiskutibli xorta nafu perro li mux il-kas u li irid joħloq kopertura tas saħħa Ifisser irrid wieħed irid ikollu aċċess għal servizzi essenzjali ta' kwalità, disponibilità ta' mediċini, tal-silqin, li jkunu effiċjenti, li jkun hemm disponibilità ta' tobba u infermiera u li ħadd ma jitħalla imġenneb u allura aħna rridu li nbidlu l-mod kif aħna noperaw f'xi kontesti. Ma jfisser li għandna bżonn ħafna aktar investiment. E, mhux jaspiza, ma investiment. U dan huwa prinċipju banali, sempliċi u bażiku u rridu naffermaw dejjem mal-permessa l-imġiba tagħna u l azlit tagħna biex naggarantixxu il-benessri fiziku u mentali tan-nisa u tal-irġiel. Grazzi tassew. Grazie onorevole Majorino, c'è una blue card da parte dell'onorevole. Dek blue card, fitem is-sur Sokol taċċetta. Onorevoli Sokol. Grazzi, jazis kollega, għanti semmejt ħafna affarijiet illi taħseb illi għandu jisseħ biex insolvu dil problema. Aħna, jina rritin inkun naf dan li ġej istati membri qegħdin imexxu billi jgħidu li aħna fuq quddiem fis skura tas-saħħa primarja. Imma fil-verità l-Unjoni Ewropea qed tieħu rwol iktar importanti f'dan ir-rigward. Taħseb li għandna naqdu rwol ikbar fil-qasam tas-saħħa bħall-Unjoni u li għandna nallokaw fondi biex influwitaw politika tas-saħħa fl-istati membri u l-Unjoni Ewropea tista' wkoll tikkontribwixxi biex intejbu l kura tas-saħħa. Iva, jiena konvinti li iva l-unjoni ewropea trid tinvesti r-riżorsi tagħha u l-unjoni ewropea trid tkun koerenti magħha ħarfusa. għaliex il-pilastru soċjali wara kollox diġà tipprevedi prinċipji u għażliet partikolari importanti l-idea li ma jkonsidrawx dan kollu il-mument li dedikata l-iktar persuni fraġili mbagħad nżidulhom austerità madana kollu. Diskussjoni tal-lum trid tinfluwenza l politika tagħna komplessa tal-Unjoni Ewropea. Nasab li dan il-Parlament irid jiġilet determinazzjoni kbira f'din it-tip ta' deċiżjoni f'din id-direzzjoni. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Dikjerazzjoni tal-ġus mawdajja pass il-qoddim importanti. L-1986 Ernest Luke għamel il-liġi ta' s-saxħa li fejta kopertura ġenerali. 25 sena wara il-Partit Popolari qed jirtera li kisser waħd mill-prinċipji bażiċi l-ġustizzja e, tassa fis-saħħa. E, qegħdin jiżdiedu l-riski ta' epidemja u eluf li kienu emigraw nħabba kriżi qegħdin bla bla attenzjoni saħħa. Għaliex qed ikonna eh, din is-sitwazzjoni jider li mhux biżejjed eh, dikjarazzjoni, rridu nodu attent eh, speċjalment fuq element u mhux biss tkun intenzjoni u li t fil-servizzi tas saħħa ma jisalm id-dritt għas-saħħa mandu jifem nebda differenza la m'hemm fejn intu laqas jekk inx raġel jew mara jew xej. U dan huma ħaġa li aħna għandna defendu. Grazzi. Grazzi, onorevole Gonzales Casares. C'è una blue card per lei. Għandek blue card fis eh, Mr. Monserrat tist taċċetta? Kjoġbok? Spanja qatt ma waqfet milli tagħti kura tas-saħħa universali b'xejqa Spanjoli kollha. Inti gdibt. Yo le tengo que contar a la, a la señora Dolores Monserrat, que ha sido ministra de Sanidad de mi país. Monserrat kienet ministru tas-saħħa fi Spanja. U jiena se ngħidlek illi iva kien hemm digrit illi jirtiraw dan. iva in teorija kien hemm saħħa universali ma fil-verità wieħed minn kun tlieta minn kull zazuħu zazuħu għatħallew minn din id-dritt. Per eżempju, minn ġi minn katona Spanja biex jix iweldu imma e, setawx għaliex tilfu id-dritt tagħhom ta' ċittadinanza. Naf li mhux inti ħadd responsabilità ta' dan, imma per eżempju fi Madrid għamlu provaw jagħmlu l-istess fuq livell ta' gvern lokali fejn il-setatu ma trasferiti għal reġuni Grazzi. Questo si conclude. Eh. Grazzi. Nalqu l lista ta' kellima naqd niftu l-kaċ DI talba waħda biss fissem u Honorable Ward. Jekk joġbok. Grazzi President, eh, jiena kontenta li jiena mill-Partit Politiku li ħalaq il-Servizz eh, Nazzjonali. Il-Partit eh, tal Laburisti għamela possibbli biex kulħadd mill-bennina għal tal-qabar bażikament li jkollhom aċċess għal saħħa pubblika b'xejn. Għamilniha bil-bidu tal-gwerra aħna partiti li tassew irid servizz universali tas saħħa billi nxejnu il-fatt li titħallas għar-riċetta li niġġieldu l-big pharma u li konna b'saħħa personali b'xejn. U s-saħħa tan-nies u l-persuni du jiġu qabel il-ilieħu l flejes u s-sinjuri. U aħna dan ħossu li saħħa hija dritt bażiku ma mhux kulħadd għandu dan it-tip ta' ta' salvagwardja, però jiena kuntenta illi l-Unjoni Ewropea appoġġaw 57 miljun nisa biex jużaw konċestrazzjoni għamlu tilqima lil miljuni ta' tfal u 11 miljun trattament għal HIV u asmu 600 miljun xibka għal kontra l-malarja. Aħna rridu naħdmu lejn l-Aġenda tal-2030 għas-saħħa universali għal kulħadd u naraw li aħna nkunu nistgħu nkomplu mal-impenn illi ma nħallu l-ħadd warajna. naħat iktar li jixtieq jitkellem mela ngħaddu għal tweġiba tal-kummissarju mimica grazzi ministru membri grazzi ta' dan id-dibattitu tant utli u mqanqal. naħseb illi ħareġ mod ċar illi aħna lkoll naqsmu l-valuri ta' universalità kwalità u igwaljanza għall aċċess għall kura tas-saħħa li jwiżnu l tal-kura tas-saħħa universali li kulħadd li s-sistin tal-Unjoni Ewropea mibnija fuqhom. Il-dikrazzjoni tal-ġmaquda hija kisba kbira għaliex tappoġġa il-valuri ewlenin tal-Unjoni iżda rridu naraw li l-impenni li saru min-naħa tal eh, sati membri issa ħajsarfu f'azzjonijiet konkreti madwar id-dinja. Dan il-mod nilqgħu li din id dikjarazzjoni hija tinkludi mekkaniżmu li tippermetti li aħna nqisu l-progress li sar fl-2020 u l-2022 ir-riżultati għandhom jisservu bħala bażi biex wieħed jadatta l-approċċ tiegħu u l-isforzi tiegħu qabel ma jerġa' jiltaqa' għal laqgħa oħra ta' livell għoli fl-2023 biex ikun hemm riviżjoni komprensiva ta' implementazzjoni tal impenni li saru l-unjoni ewropea ħa tappoġġja tkompli tappoġġja li pajjiżi kollha illi ħajamlu progress għal dan it-tip ta' kopertura permezz tal-azzjonijiet esterni tagħna inkluż is-lat estern ta' politika rilevanti tal-Unjoni u l-sobijiet tagħna fuq livell globali u reġjonali. Grazzi tas-sew. Grazzi tassew issa fissem il-Kunsill isem Orevoli Korajnen xmila miskina hawnhekk hija wirja tar rezistenza ta' veru. Oġġieta Kommissarju, grazzi tassew. Signori, Jiena nixtieq nirringrazzjakom tad dibattitu utli ferm u ngħidilkom il-Presidenza ħadd tagħmel kull ma tista' biex tippromovi aċċess għas-saħħa kura tas-saħħa għal kuljum li kulħadd irid ikun ikun liberu li jużah jekk ikun hemm bżonn. U dan huwa għalhekk li msejjaħ il-well-being approach li aħna bħala presidenza daħħalna. Aħna kif naraw aħna hija li inti kollok kopertura u u investiment sostenibbli mod partikolari aħna ħan fuq il-ħtiġijiet u drittijiet ta' nisa u tfal eh, u nisa u bniet, inkluż drittijiet riproduttivi u sessuali l-Unjoni u l-Istati membri bħala eh, l appoġġaturi tal multilateraliżmu flimkien mal-Parlament eh, Ewropew ħadd ippromovi dawn id-drittijiet billi tirrevedi l-konferenza fuq il-popolazzjoni u l-iżvilupp u l- Um, li għandhom xas li jkun jitsaxħu l-pjattaforma ta' Beijing uh, li ħadna snin ilu. Issa naħseb illi uh, ta' min jgħid uh, mistrieħ serħan tajjeb lil kulħadd lejl it-tajjeb lil kulħadd għax tajjeb għas-saħħa tagħna li nordu. Jiena naqbel miegħek biss ħieħiet il-President grazzi tassew. Um, id-diskussjoni issa hija magħluqa għada nkomplu mill-10 sa satejn u mbagħad mit-tlieta sal-ħamsa il-pubblikazzjoni fuq il-website u t-neħħit ta' grazzi tas-sew.